jgħidu kif tifmu għaddin u xin il-pozizjoni tal-Parlament Ewropew fuq din il-kwistjoni. Grazzi komissarju u issa jinfetaħ tinfetaħ id-diskussjonijiet nibdew bil dawk eh, fisem il-gruppi politiċi nibdew eh, bil-PPE l-Onorevoli Fajer.